Das Protokoll der Nibdaw e, Nibdew il-ħidma tagħna il-minuti il ħidma tagħna il minuti tal bieraħ ġew imqasma hemm oġġezzjonijiet